Nishtiq nirringrazzja l-kullħat naddu għal punt li jmiss dikarazzjoni tal-Kommissjoni u l-Kommissjoni fuq ir-riżultati tal-laqa tal-G20. Nishtiq nitlob li sirgozi biex jieħu il-mikrofonu biex introduċi dan id-dibattitu. Grazzi, grazzi Sur President, onorevoli kollegi, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom tal-opportunità li qegħdin tagħtu lill-Presidenza tagħna biex niddiskutu dan il-punt. Dan huwa suġġett li l-Unjoni Ewropea fil-G20 qed tiġi rappreżentata mill-Presidenza tal-Kunsill u anke mill-Kummissjoni. Aħna l-għajna l-istadina tagħkom biex nesprimu ruħna fuq ir-riżultati ta' dan il-G20 ta' din il-laqam. Aħna nħossu dan huwa riżultat pożittiv u wkoll riżultat koerenti mal-miri tagħna fil-qasam ekonomiku u ma dak li aħna proponejna matul is-semestru li fih kellna l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Is-suġġett ta' tkabbir fi Brisbane Eh, wasal għand eh, sema minn kulħadd waħna bħala Italja żgur illi ma konniex waħedna. Rajna x'inija r rieda bi li kollok awsteritak flimkien ma tkabbir u rajna u koll rida li namlu ħafna aktar favur it-kabbir, favur l-investiment. Għalek rridu nibdlu il-sistemi li qed naħdmu bihom. Dan kien il-messaġġ, taqsira tal-messaġġ li kellna fil-laqa tal-G20. Din ukoll tinstab fil-konklużjonijiet ta' dan is-summit li l-ekonomija mondjali l-ekonomija Ewropea u l-ekonomija Ġappuniża huma il-bot mill-miri li jixtieħu nilħu. L-ekonomija globali għadha wkoll taħt xokk. Kien hemm punti oħra li jisemmew bħal pereżempju progress li għamilna dan l-aħħar li huwa meħtieġ li insaħħu il-reżiljenza il tas-sistemi bankarji. Hawnhekk rajna li għamilna pass l qoddim lejn nori bankarji u anke l-testijiet tal-istress li qed għamilna u li qed nagħmlu fih dan l-Unjoni Ewropea. X'inhuma r risposti globali, x'inhuma il-żlot li ħarġu minn dan is-summit illi noħorġu strateġija bbażata fuq l-investiment pubbliku u privat li kunem hemm ukoll aktar kompetizzjoni u anke nżidu il-kummerċ u il xogħol Importanti wkoll l-impenn li l-membri kollha ħadu tal-G20 biex ikun hemm aktar domanda biex ikun hemm ukoll sistema ġdida ta' investimenti u anke biex tinħoloq klima finanzjarja leġislattiva aktar pożittiva u ninkludu strumenti ġodda. Titolarizzazzjoni għal l-SMEs. Rajna u koll il-differenzi li jem fuq level globali fl-investimenti. Dan huwa dan huma differenzi evidenti ħafna anke wara d-diskussjoni li kellna dal wara li l-President Juncker ippreżenta il-pjan ta' vestiment. Dan ġie dan saħu fuq ħafna fi Brisbane. Bol partikolari fi settur tal-infrastruttura, l-inizjattiva dwar l-infrastruttura globali. U għalhekk huwa importanti ħafna li flimkien mal-Unjoni Bankarja u flimkien mal-istress test bħala Unjoni Ewropea Aħna minna kontributi ieħor li anka wkoll semma mill-Kommissjoni u l-membri kollha Ewropej tal-G20. Iġifiri l-implementazzjoni tal-pjan di prezenta Sir Juncker dal-ħodu. Dan huwa l-ewwel wieħed mit-tweġibiet tagħna li ser nagħmlu għall investimenti u l dan jridu nagħmluh fuq livell nazzjonali u livell Ewropew. Suġġett ieħor li huwa relevanti u li għandu x'jaqsam ukoll ma' xogħol li qed nagħmlu dan is-semestru huwa s-suġġett tal-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa. U kemm huwa importanti li jiġu intaxxati il-profitti, profitti kbar saħu ħafna fi Brisbane fuq il-pjantazzjoni fuq il-Base Erosion and Profit Shifting, il-BEPS fl-2015 ukoll li jizdiet l-skambju ta' informazzjoni fost il-pajjiżi differenti u biex fiħdan is-sistemi ta' pajjiżi differenti ikun hemm il-proċessi leġislattivi neċessarji biex ikun hemm dan l-iskambju ta' informazzjoni. u ukoll suġġett tal evazzjoni ta' taxxa u anke il-taxxi li huma pjuttost aggressivi dawn huwa suġġett ta' prijorità fuq livell Ewropew u suġġett li ħadmet fuq ħafna l-Presidenza Taljana u anke l-iskambju ta' informazzjoni awtomatika fost l-amministrazzjoni finanzjarja u fiskali. Però suġġett li mhux għasek pożittiv huwa in-nuqqas ta' progress li mhux neċessarjament jiddependi fuq l-Ewropa, in-nuqqas ta' progress fl-implementazzjoni ta' riformi li diġà identifikajna fl-2010 fuq l-IMF, il-Fond Monetarju Internazzjonali. Dan huwa wieħed mill-prioritajiet essenzjali tagħna għal G20 u għal darboħra ġim mitlub mill-Stati Uniti biex jaħdmu bisħiħ sabiex jiġu ratifikati dawn ir-riformi li diġa ġew identifikati fl-2010. Aħna u koll qed nimpenjaw ruħna sabiex nkomplu nsegu dawn il-punti u nixtieq nikkonkludi sur President billi nitkellem fuq l-enfasi li qed issir fuq it-tkabbir. it it tkabbir fil-qasam ekonomiku f'perjodu fejn l-Ewropa u l-Ġapun iridu jagħmlu mill-aħjar flimkien ma' imsieħba oħra u li qed li dan qed jgħaddejjem aktar jikkonvinċina. Grazzi tassew, Sur Gozi, nixtieq issa nagħti il-mikrofonu lill-Kummissarju Dombrovskis. Grazzi tassan, Sur President, grazzi onorevoli membri tal-Parlament, jena grazz illi nista ninforma din l-awla fuq il-konklużjonijiet tal-G20 fi Brisbane. Dan kien riżultat riżultat tajjeb tas-summit tal-G20. U jena kontent bir-riżultat ta' din il-laqa dawn huma riżultati inkoraġġanti u jiena nixtieq eh, nenfasizza fuq il-prioritarijiet tal-Unjoni Ewropea ta' dan il-Parlament. Jiena nixtieq nenfasizza fuq erba' punti prinċipali. L-ewwel, l-ekonomija globali. Kif is-soltu jsir fil-G20, dan kien punt prinċipali fuq l-aġenda. Il-G20 batu messaġġ ta' konfidenza, pero xarta u raw kautela fuq l-ekonomija. U saħħu fuq l-importanza tal-bilanċ bejn domanda li jkun hemm riformi u li nisħu fuq il kredibilta franzjarja. dan huwa fil-qalba tal-politika ekonomika tagħna u għalhekk ma nistgħux naqblu iktar. Ovvjament naqblu bisħieħ ma dan. Il-Presidenza u koll fokat fuq miżuri li jridu identifikati biex ikun hemm aktar tkabbir u investiment li kun hemm korenza ta' politika fuq livell ta' G20 kif ukoll livell Ewropew u livell nazzjonali. U dan ikun utli għall-ekonomija attwali. Il-mexxejja tal-G20 laqgħu ukoll l-investiment ta' 300 biljun euro tal-Kummissjoni u f'Ottubru ħabbarna inizjattivi għal investiment pubbliku u privat mill-2015 sal-2017 dan kien messaġġ ċar ta' inkoraġġiment għall l-investituri. L-importanza u ta' titolizzazzjoni. Imbagħad fuq it-trasparenza fit-taxxa Is-sistema ta' taxxa globali kienet importanti ħafna f'dan is-summit. Li, li importanti li tħallsu t-taxxi fejn ikun profitti. U aħna naqblu mal-importanza li natat għal dawn. Fuq il-Base Erosion and Profit Shifting Initiative tal-OECD li tindirizza kustjonijiet bħal l-importanza ta' trasparenza biex niġġieldu prassi ħżina ta' taxxi u il-profitti li jiġu ġenerati online mill-kumpaniji tal-internet. Dan irid jintem sal-2015. Appellajna li kunem regoli speċifiċi tat taxxa Dan ġa appoġġat minn numru ta' mexxejja, irnexxilna wkoll nenfasizzaw fuq din il-kwistjoni importanti. Dan se żommuh fl-aġenda tal-G20 u anke hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Fuq il-kummerċ, kienem ftehim bejn l-Indja u l-Istati Uniti fuq l-implementazzjoni tal-faċitazzjoni tal-kummerċ ta' Bali. Par riżultat ta' dan, il-mexxer setgħu jiffukaw fuq l-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet u anke tal-aġenda ta' żvilupp ta' Doha. Anke dwar suġġerimenti ta' WTO għall-isfidi li għandna qudiemna u biex nħejju ruħna anke għal G20 summit li jmiss fit-Turkija fuq il-sfida fuq il-problemi tal-klima. Aħna qelibna għamilna sforzi kbar fuq dan is-suġġett. Dan kien eżempju ieħor fejn l-Unjoni Ewropea u l-membri tal-G20 ħadmu flimkien biex jipromu l-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea eventualment semmejna u koll l-importanza li kunem kontribuzzjonijiet nazzjonali għal COP 21 u li kunem adozzjoni u mitigazzjoni tal-Green Climate Fund. Dan għandhom jiffaċilitaw biex intaħaq bil fil-konferenza ta' Pariġi. Presidenza tal-Australja għalu li mandux kull ma kienu se jissemmu dan il-sujġett tal-klima fis summit tal-G20. Grazzi, tassew u jena eh, nħares l-qoddim biex nisma din id-diskussjoni. Kassan nambista xur il eh, gondola. Grazzi, sur kommissarju tal-li tajtna dan din l-istarja tijak ta' introduzzjoni. Issa kellima fisem il-gruppi politiċi, fisem le il-PPE, is-sur Balz. Grazzi, Sur Signora President, grazzi Kommissarju, il Commissione Ewropea prezentat pjan ta' investimenti importanti ħafna l europa biex insaħħu l-konfidenza fl-ekonomija Ewropea u aħna nilqgħu il-fatt illi l-Unjoni Ewropea diġà bdiet tiddiskuti dan fi Brisbane għalhekk aħna qegħdin nittamaw li kollna aħbarijiet sbieħ għall-Unjoni Ewropea u għall-pajjiżi tal-G20. Ħarisna lejn pjan ta' investimenti istituzzjonali għall-Unjoni Ewropea. Però m'għandniex ninsew illi id-diversità hija baż importanti ħafna għal xogħol u għall ekonomija u għandna lek niżguraw Nilbqaw fit-triq tajba għal-futur. Il-politika tat taxxa għall kumpaniji hija importanti ħafna kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-aġenda tal-G20. L-Istati Membri diġà għamlu ħafna fuq dan il-punt. U qegħdin fuq qudiem fuq l-iskambju awtomatiku tal-istatistika tad-data, però narfu l-fatt illi huwa importanti ħafna li jkun hemm kooperazzjoni mill-rib bejn l-OECD u l-G20 biex jitmexxew l-qoddim dawn il-politiċi dan il-politiki issa. Dan irid ikompli li lin mill-G20 u li tisir fuq bażi reċiproka. Importanti li dan il-Parlament jenfasizza fuq l-importanza ta' trasparenza u konverġenza fuq politika ta' taxxa. Aħna bħala PPE l-enfasizzaw fuq l-importanza ta' politika ta' taxxa li tħares lejn il-futur, li tħares il-qoddim. Għanna rapport mill-Parlament li se ħares lejn l-koordinazzjoni, konverġenza u trasparenza għat-taxxa fin għan-negozji. Nishtuq ninkoraġġixxu li l-G20 biex ikompli jaħdmu fuq dan. Grazzi tassew tal-kontribuzzjoni tija Issa fisem l-SND Peter Simon. Jekk joġbok. Grazzi tassew, Signora President, jina nishtiq nirringrazzja lil Presidenza għal-prezentazzjoni tagħhom għal-prezentazzjoni tal-evvażjoni tat-taxxa għaliex f'dawn l-aħħar ġimgħat sirna nafu u diskutajna wkoll mal-Ewropa kollha li l-politika tat-taxxa madwar eh, l-lum ta' stati membri hija biss ftit minn ħafna rajna li fl-2012 kien hemm triljun Eh, ta' euro ta' evażjoni ta' taxxa u korruzzjoni. Dan huwa aktar mill-budget tal-Unjoni ta' din is-sena. Jiġifieri qed nitkellmu tliet darbiet aktar mill dak li prezentat il kummissjoni bħala il-politika ta' investiment fl-Ewropa. Huwa importanti ħafna li ninnegozjaw fuq dan. L-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq qudiem fuq dan is-suġġett Imma importanti wkoll li naħdmu fuq livell globali u li nimxu l-qoddim fl-imkien. Din hija raġuni għal fejn huwa importanti ħafna li t-taxxa tkun dejjem fid-diskussjonijiet tal-G20. Tajjeb ukoll li niżviluppaw ftehim ta' taxxa internazzjonali dan huwa biss wieħed mill-ewwel passi. Għandna bżonn tliet affarijiet. L-ewwel net l-inizjattiva tal-OECD kontra id-delokalizzazzjoni tal-profit. Dan għanna komplu meċxuħ il-qoddim. Il-profitti iridu jiġu intaxxati fejn isiru. Il-kompaniji multinazzjonali ma jistax ikun ikomplu igawdu minn dawn il-licenzi tad-daħ biex jamlu iktar profitti u jihdu it-taxxi tagħhom f'tax havens. It-tieni ħaġa Irrid ikollna approċċ konkret kontra dawn it-tax havens, il-proġett tal-OECD mhux ambizzjuż biżejjed, irrid ikollna katalogu sħiħ ta' dawn it-tax havens biex ikun nafu bihom u nkunu nistgħu nimxu l qudiem Għalhekk ikollna lista, blacklist ta' dawn it-tax havens. It-tielet, il-ġlida il-ġlida tagħna kontra letterbox company. Dawn il-kumpaniji fittizzi. u il-korruzzjoni f'dan il-qasam. U importanti ħafna li dan indirizza fuq livell Ewropew u livell internazzjonali biex ikollna politika sostenibli fuq pjan twil biex nevitaw li kunem dawn it-tip ta' leġitmita. Prezzi ta' sew kontribuzzjoni tijak għal dan id-dibattitu issa fissem li CR l-onorevoli Fati. Uh, Panie viceprzewod, uh, Grazie ħafna, signora President. Vice President tal-Komissjoni, signori. L-inizjattivi kollha importanti illi tkellem fuqhom il-Kummissarju Dombrovskis illi diġà ġew diskritti fid-dokument fil-konklużjonijiet tal-G20 il-pjantazzjoni il-programm illi iwassal għal tkabir u ħolqien aħjar ta' impjiegi importanti dawn kollha huma affarijiet importanti, pereżempju l-programmi il-programmi strutturali huma importanti wkoll biex naġġustaw is-sistemi bankarji u niżviluppaw il-ħab tal-infrastruttura imma hemm aspett tal-summit tal-ċoxin li hemm bżonn insemmu is-sigurtà u s-sigurtà għandha dimensjoni ekonomika tagħha Meta din tonqos memx possibilità tkabiru l-svilupp, imma din il-kwistjoni ma ġietx riflessa fid-dokumenti tas-summit tal-G20. Ma tidirx. Wara l-sħubija tal-pajjiżi tal-Ewropa fejn jiena noqot għan NATO, aħna kena l-esperjenza tal-libertà tal-imprenditorija kienem investiment ġdid dirett illi wasal f'pajjiżna imma dawn l-opportunitajiet kollha ġew meqruda minħabba aggressjoni fir-reġjun tagħna it-teddida mill-Balkani. U int, Sur Kommissarju, u l-President tal-Kummissjoni tal-Kunsill huma rappreżentajtu biss parti tal-Unjoni Ewropea fis-Summit tal-G20 u intkom ma laqqas biss identifikajtu it-teddida ambjentali għal reġjun tagħna. U wara din il portiera medjatika orkestrata minn Vladimir Putin kien hemm konklużjonijiet. Grazzi ħafna issa rappresentant tal-grupp Aldi is-sur Jakovic għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. 75 mill-nis edha huma zazax fl-Ewropa e, u qegħdin nitkellmu fuq konklużjonijiet ta' Brisbane fl-Awstralja. Din hija l-ewwel analiżi tas-sitwazzjoni illi hija waħda tajba, iċ-ċifri naħseb anzi huma ikbar minn hekk. Imma il-verità hija illi ir-riżultati ta' dan is-summit huma wkoll mhux tanġibbli tkellimna fuq il-ħtieġa li nagħtu impiegi impjiegi li xol xogħol anki b'mod konkret. Tkellimna, per eżempju, fuq dan ta' sikwiet fuq dan l-argument. Kif ukoll fuq l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-post tax-xogħol. In-nisa hemm bżonn li jkollhom l-istess drittijiet. Fix-xogħol kif ukoll meta jiġu reklutati fuq il-post tax-xogħol tagħhom fuq livell dinji hemm bżonn li jkollna tkabbir biex noħorġu mill-kriżi, imma kemm se tipparteċipa l-Unjoni Ewropea nistennew illi nipparteċipaw biħġarna u għal daqstant aħna għanna responsabilità kbira ħafna illi ninvestu f'proġetti kbar u l-SMEs ġew rikonoxxuti bħala l-mutur ta' tkabbir u għalhekk hemm bżonn illi nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima, hemm bżonn nitkellmu fuq l-ekonomija favur l-ambjent għal dik li msejħa Greek Fund ta' Green Fund ta', ta l-lum u ta' għada u hemm bżonn ukoll li jkun hemm is-sħubija ta' investiment mis-settur pubbliku tal dak privat li ġew rikonoxxuti wkoll f'dan is-summit. Kif qalu l-kollega għandna bżonn ukoll trasparenza fit-taxxa għax l-ekonomija globali hemm ħafna flejjes fin-nofs u ximdaqqiet dawn ma jridux intaxxati kif suppost u laqas fid-dawl ta' tkabbir. Grazzi ħafna. President. Grazzi ħafna lilek għal kontribuzzjoni tiegħek issa nagħti l-kelma is-Sur Ferreira għal minuta. Grazzi ħafna Sinjura President. Ir-riżultati tal-laqa tal-G20 juru l-ewwel qabel kollox l-eruq ta' din il kriżi li hija l-bot minn soluzzjoni is-setat ta' kapitalisti mhumiex qed jelbu il-kriżi ekonomika sistematika b'mod normali. Din hija kriżi sistematika qatt ma se jkun hemm soluzzjoni jekk e, jekk ma nwarbux din is-sistema li hija waħda inġusta li tiggvernana l-koll. Għandna staġnar, reċessjoni fil-ekonomiji ewlenin fl-Unjoni Ewropea. Qegħdin nitkellmu fuq kooperazzjoni ekonomika imma fil-fatt manna xejn fidejna. Din biss nerġgħu inħawru ir-riċetta ta' Keynes u qed niffiltraw eh, dawn il-flejes fil-tesoreriji pubbliċi qed nipprovaw ngħidu qed niftħu l-investiment tal-infrastruttura, però mhux minnu Inta titkellem fuq l-evażjoni ta' taxxa ma ħadd ma jitkellem fuq dawn it-tax havens eh, u dawn is-sistemi illi jippermettu din it-tip ta' evażjoni ta' taxxa permezz tal-prassi illegali. Grazzi ħafna issa fissem il-grupp EFDD is-sur maħ għal żewġ minuti. Is-sur Ferreira ma temx il-punt tiegħu imma jiena norbot ma dak illi qalu. Miex ħaġa ipokrita għalikom illi tajdu illi liħem bżonn jiġin taxxat fejn jkun, eh, un bat il-Sur Juncker ikun responsabli għal komissjoni prim-ministru ta' pajis illi kien u għadu tax haven, eh, ġifiri post tal-evazzjoni eh, taxxa illi jati rati tajbin ħafna ta' taxxa għal dawk li investu pajizu Iva, il-kummerċ ħiles jista jappoġġa it-kabi naqbel imma miex ma nkunux din ipokriċi jekk negozjaw f'tim tal-kummerċ ma l-Istat Uniti li għandu klawsula tal-arbitraċ u fl-istess waqt l-MPs għada se jipproponu eh, taqsim tal-kumpanija tal-Google u għalek jekk it-TTIB Eh, tkun fis da se jkun l-ewwel każ tal arbitraġġ u lek il-kontribwenti Ewropej se jkollhom ħassu kumpanija Amerikana. Issa inti tkellimt fuq l-investiment u kemm huwa importanti l-ekonomija naqbel imma dak li int qed toffri hija ħaġa ipokrita. Għax il-President Juncker ġib bidea illi l-Kummissjoni Ewropea se tieħu 8 miljun euro u se jkun hemm mbagħad 5 miljun oħra u f'xi mod da se jsir 135 biljun tal-investiment. Miex ħaġa stramba ħafna intkellimt fuq it-kabir fuq l-impjiegi. Imma aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea b'nuqqas ta' tkabbir nuqqas ta' impjiegi Aħna l-istrateġija tal-Lisbona biex ikonna l-ekonomija l-iktar kompetitiva fid-dinja, imma aħna sirna ekonomija li ma tikbirx jekk joġobkom e użaw din l ipokrizija użumu għalikom. Grazzi ħafna. Issa, e, fisem il-membri mux e, mux li jati, il-sur bej. E, grazzi ħafna, Sur President. Apparti ċirku tal-mezzi ta' xandi, ma tantx kien hemm ħafna xwieħed jistenna mill-edizzjoni l-ġdida tal-ġi xirrin. E, imma anki jekk dawk li komplu e, ħadnu din il-ħolma ta' gvern dinji taħt protettorat Amerikan bħal dawk ta' Russja pereżempju, però aħna l-bot u aħna qegħdin il-bot għal minn dawk illi jixtiequ li jkun hemm dinja multipolari pal patrioti ta' ħafna eh, pajjiżi jgħidu u għalhekk dawk li tkellmu kontra Russja eh, pereżempju eh, li huwa pereżempju il-Prim Ministru ta' l-Awstralja u jina Eh, nishtiq najdilkom naqbel ma' dan il-Prim Ministru għax l-operazzjoni tal-frontieri sovrani li bdiet fis settembru tal-2013 eh, rasnan dawn il kandidat tal-immigrazzjoni u telfu ħafna flus il-traffikanti u għalek jek tassow rridu namlu għek nistaw nħarsu l-frontieri tal-Unjoni Ewropea u dawn l-sfortunati ma' jkomplux imutu. Grazie ħafna. Issa għal-membri individuali, issa l-ewwel net eh, para rappresentanta tal-PPE, Signora Spiraki. Grazzi ħafna, Signora President. Fatt illi l-G20 impenja ruħu illi jaġixxi kontra l-evażjoni tat-taxxa hija ħaġa importanti ħafna, hija neċessarja fuq livell Ewropew ukoll. Għax il-President Juncker propona dan il-pjan ta' investiment ta' 300 miljun 300 miljun euro għall-Ewropa illi jista' forsi jilħaq lan tiegħu u ikun jista joħlo iktar minn miljun impjeg fi tliet snin li ġejjin mingħajr ma jaqret lill unjoni Ewropea bid-dejn. Ovvjament bżonn nidħlu iktar fid-dettall ta' dan il-pjan. Ovvjament id-dettalji huma importanti. Il-Kummissjoni Ewropea qed tgħidilna illi se jkun hemm biss bżonn ta' 15 il-biljun imma b'effett multiplikatur favorevoli ħafna Imma se jiġri dawn il-pajjiżi li għaddejjin mill-kriżi, is-Sur Juncker għal dawn il-pajjiżi se jkollhom il-priorità. Imma l-ewwel pajjiż illi qed ibatu biżijiet kbar minħabba l-kriżi huwa l-Greċja li ma se tkun minn ma se jkun il-proċess biex nippermettu għal dawn il-pajjiż li parteċipaw f'dan il-programm ta' dan il-fond il-ġdid. Dak li għandna bżonn nagħmlu huwa illi konna inizjattiva tal-Kummissjoni li hija waħda importanti ħafna u għalhekk hemm bżonn illi ikonna id-dettalji ta' dan il-pjan biex inkunu nafu kif il-Bank tal-Investiment Ewropew u l-partit interessati kollha se jtuna l-istrumenti finanzjarji se jiġri din hija sfida importanti ħafna ta' dan il-pjan il-ġdid u hemm bżonn inkunu nafu. Hemm bżonn inkunu nafu mhux biss biex inkunu nistaw naċċettaw negativament jew pozittivament il-pożizzjoni tal-Komissjoni imma biex ikun hemm iktar fiduċja. Huwa ċar li dan lan huwa neċessarju, huwa ambizzjuż, huwa importanti u serju ħafna bżonn imbidlu l-wiċċ tal-Ewropa u wara l-konklużjonijiet tal-ġioxi ma tantx fadlinna żmien għal dawk il-pajjiżi li tibatu ħafna il-kriżi. Grazzi ħafna l-kontribuzzjoni tiegħek qegħdin nitkellmu fuq suġġett importanti ħafna naf, imma hemm bżonn li kulħadd jirrispetta l ħina allokat lilu għax hemm bżonn nikkonsidraw ukoll il-kelliema li ġejjin wara. Issa is-Sur Gutierrez Prieto għal minuta. Grazzi ħafna. Iva, veru. Ovvjament mill-ewwel summit li kellna Eh, eh, tikonna ħafna inizjattivi, inizjattiva wara l-oħra biex ikun hemm ġieda kontra l-evażjoni fiskali favur l-investiment, ġifiri imma ma nistawx sur kummissarju ma najdux illi l-Unjoni Ewropea wkoll ehm, tħassib ukoll fuq dan is-summit qegħdin nitkellmu kol fuq il-tkabbir fuq imma fuq il-faqar, fuq il-iżvilupp ekonomiku, hemm ir-riskju ta' inflazzjoni ta' devalwazzjoni kol għal dawk li huma l-iktar vulnerabbli. U għalhekk kulħadd qed jitlob l-Unjoni Ewropea biex ibdel ir-rotta biex ikonna l-Unjoni Ewropea illi tkun tista' toħroġ minn din il-kriżi biex ikonna dan it-tkabbir u għalhekk aħna l-uniċi il nistaw eh, nbidlu l-wiċ tal-Europa bil-sviluppi, bl-istimoli biex noħorġu minn din dan il-falliment. Sur komissarju mal politika monetar aħna kunu nistaw noħorġu mill-kriżi għalek għandna bżonn ta' stimoli fiskari ferm iktar ambizjużi minn dak li tkellem fuqhom tal-għodu Sur Juncker dan il-Parlament u anki l-Ġermanja, anki bżon illi eh, Eh, tinterpreta mod differenti eh, dan il-patt u għalhekk għandna bżonn insommu il-poter tal-akwist ta' ċittadin għandna bżonn ta' iktar dħul biex niġildu kontra l-evazjoni ta' taxxa u hemm bżonn ikonna iktar spinti u għandna bżonn ta' solidarjetà għal dawk li huma l-għaniet tagħna biex inkomplu bit kabir u l-iktar ikonna soċjetà illi hekk inkunu nistgħu nbidlu. Grazzi ħafna. Issa issu sulek għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kummissarju, is-Summit tal-G20 ġajt semmejt illi l europa edha summit kabbir imma memxejn sorprendenti għax l-Ewropa qed tagħmel dak li tista' imma mhux se jkun hemm tkabbir jekk ikun hemm iktar taxxa, jekk is-sitwazzjoni qed tmur dejjem għall-ar, l-ambjent tal-imprenditorija, b'dan il-klima mhux realistiku għalhekk. E, kif nistgħu nisabbendu ruħna li m'hemmx tkabbir u kumpanija taħallu l-Ewropa, l-unika soluzzjoni nistgħu nsibu hija iktar spiża ja nefqa pubblika iktar nefqa u iktar dejn U għalhekk jekk tissaw l-Unjoni Ewropea tixtieq issolvi s-sitwazzjoni ta' tkabbir ekonomiku u tnaqqas il qat fl-Ewropa għandha bżonn illi dawk il-pajjiżi illi ma jistgħux isixxu l-flus tagħhom eh, ifallu eh, ma tridx tkompli bil-regolamentazzjoni u hemm bżonn illi ttejjeb l-ambjent kummerċjali b'mod sistematiku. Issa, ngħaddi l-kelma l sur Mazurinis. Għandek minuta. Grazzi ħafna. Xna President, kollegi, nistaw nkunu kontenti l-mexxejja tal- eh, setat il-gbar intaqaw Brisbane u id-diskutaw il-problemi ta' dinja jena kontent li tkellmu fuq sostenibilità it-tibdil fil-klima u l-bawla u l-mexxejja tad-dinja u sedat tagħhom kienu maqodin qudiem it-teddida mir-Russja. Vladimir Putin ipparteċipa f'dan is-summit imma l-biċċa kbira tal-membri ċarament għalulu xaħsbu fuq il-kriżi fl-Ukrajina jiena kuntent ħafna. Għax forsi se jieħu nota u se jipprova issib soluzzjoni paċifika l-kriżi fl-Ukrajina. U ħadna nota anki fuq eh, dak li hemm fuq il frontiera bejn Russja u l-Ukrajina u tassew Russja mson li tagħmel ferm iktar minn hekk. Issa is-sur Wedinski għal ta' nofs. Meine Damen und Herren, führen wir uns doch vor Augen, dass die Gemeinschaft der 20 größten Staaten eine sehr wichtige und sehr mächtige Signori, immaginaw li l-komunità tal-akbar 20 stat tkun entità b'saħħitha li tirrappreżenta żewġ terzi tal-popolazzjoni denija u żewġ terzi tal-kummerċ denija aktar minn 80 tal-GDP globali. U meta komunità daqshekk b'saħħitha tinġabar fuq l-istess mejda aħna nkun irdu nħorġu b'soluzzjonijiet kbar. Mhux deċiżjonijiet li rigwardaw il-frodi fil-flus, imma sissa kellna inna mill-2008 din il-krizi u nitkellmu dwar il-firda tal-banek bl-imnut u dawk ta' investiment. Umbat għanna dawn il-managers bankarji li jmorru jilabu fil-kazino bil-flus tal-kontribwenti. Dan irridu nwaqfu. Irridu din il-firda. Irridu indahlu l-istabilta fis-settur finanzjarju. Aħna rridu nassiguraw li meta nitkellmu dwar il- kummerċ over the counter, l-OTC, u l-managers jamlu dak li jaqblilhom naraw li emmek hemm nuqqas ta' trasparenza, nuqqas ta' kontroll, skrutinju, fl-istess strutturi. Memx ma jeżistix dan il-kontroll, irridu naraw xinu ir-rwol tal-pajjiżi tal-G7 u dawk BRICS, irridu komunità ta' stati fl-interess tal-umanità. Eddu namlu xi ħaġa biex inkunu nqas klementi fuq swieq finanzjarji, is-sur balas għal minuta u nafs. Signora President. Signora President, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-OECD u il-Bank eh, u l-Fond Monetarju Eh, internazzjonali kif ukoll il-G20 jgħidu illi hemm il-presupposti kollha ekonomiċi kienu dawk neoliberali daw l-aħħar 20 sena u mhux qed jinfunzjonaw so u illum għandna bżonn ta' li nkabru it-talba fuq livell internazzjonali għal dawk li huma bejn servizzi. U għalhekk nafu il-kwistjoni tal-frodi fiskali l-evażjoni tat-taxxa nafu il-kwistjoni tal-investiment nafu il-kwistjoni ta' transizjoni ekoloġika huma prioritajiet assoluti. Walek is-Sur Gutierrez kienet jgħid illi illum hemm bżonn il l-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea tagħmel tagħha dawn il-presupposti il-ġodda li huma tajbin u jaġixxu iġifieri għal dik li għalli bizzoni fiskali u dan ifisser koll li hemm immorru oltre fuq il-pjan ta' investiment minn dak li ġi proposta l ħodu l-ewwel pass. Tajjeb u nimmiraw sof daw l-investimenti biex ikonna model ġdid ta' svilupp u namlu li instaw biex il-pożizzjoni ekoloġika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 tal-progress limitat li sar u qed jieħu gost jisma' l-impenji tal-20 li jżid il-prodott domestiku gross b'nej fil-mija. Iżda l-konklużjonijiet huma dawn li ġejjin jekk stati membri oħra jirnexxielhom jelbu l-effetti tal-kriżi u l-Ewropa ma rnexxilix tagħmel dan. Dan ifisser li l-pajjiżi l-oħrajn irnexxielhom joħorġu mill-kriżi qabilna. Inizjattiva tajba dik ta' tnedija tal-investiment u il-ħolqin ta' impjiegi ġodda dan huwa simili għal pjan li ġie preżentat lilna hawnhekk din l-awla dalodu mbagħad ħadna nota tal-idea eh, li għanna nilqaw kontra l-evazjoni tat taxxa mod transkonfinali u nittaxxaw il-profitti fejn dawn isiru. Iżda qed jintqal xejn dwar il-ġlieda kontra il-tax havens l-irpar fiskali. Ejjew nistqarru dinja l-ikbar problema li għanna għaliex l-ammonti huma daqs il-prodott domestiku gross tal-Istati Uniti. Saret referenza għan negozjati dwar il-bidla fil-klima. Aħna irridu Nejdu li ma konniex parti mill li ġiffirmat Beijing bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti kważi xejn ma ntqal dwar it-teddida tal-Ebola. Nistaw nifmu minn dan li il-G20 ma jifimx il-fat li l-istati il kbar ma rnexxilhomx irrażnu din il-kriżi ma rnexxilhomx jillimitaw il-skala ta' l-effetti minħabba din il-problema. Zgur li ħan iltaqgħu ma' problemi kbar minħabba din il-kriżi kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Istati Afrikani. Hawnhekk jiena nistenna li l-Unjoni Ewropea jkollha rwol mexxej rwol ewlieni u li l-leħen tagħha jinstema' issa David Martin għal żewġ minuti. Grazzi tassew, President. President, hemm erba' stati membri tal-Unjoni Ewropea fil 20 u l-Unjoni Ewropea nifisha. Kjorta ħażina għalina l-kol tkabbir staġna mentri il kabbir tal tal-pajjiżi l-oħra tal-G20 qiegħed jiżdied brata rapida. Jiena nilqa il-programm tal-Kummissjoni tal-lum biex tagħti bottatura l-ekonomija reali imma ngħid irridu nkunu realistiċi. Għandna bżonn ta' tkabbir li jiġi minn barra wkoll biex ikonna anke espansjoni tal-aġenda kummerċjali tagħna. Irridu nisfruttaw l-potenzjal sħiħ tagħna fis-suq dinji. Il-20 irrefera l-impenn tiegħu għas-sistema kummerċjali multilaterali xi ħaġa li aħna nilqawha fil-grupp tiegħi. Laqajna l-fatt illi dan il- pakket nata mbottatura pala riżultat tan negozjati tal-G20 iżda fil-futur għarib il multi mhux ser tkun it-tweġiba irridu nitrattaw l-aġenda bilaterali tal-kummerċ dun niżguraw l fta ta' Singa ma' Singapore u mal-Kanada jiġu rratifikati irridu naċċertaw li aħna jkonna negozjati li jirnexxu mill-Stati Uniti u l-Ġappun irridu nassiguraw li konna ftejjim ta' investiment tajjeb ma' ċina. Irdu nassiguraw li għamlu dan mhux għaskapitu ta' kollox, imma e, nsegwu dak li intqal minn ġewwa xrin. irridu li dawn il ftejjimiet ikollhom enfasi fuq il-tkabbir ġust, svilup sostenibli u standards tax-xogħol ġusti, trasparenza u regolamentazzjoni finanzjarja soda b'saħħita. jekk dan niksbuh f'ftehimiet bilaterali tagħna nkunu nistgħu nikkontribwixxu għal miri tal-G20 u nikkontribwixxu għall espansjoni tal-ekonomija Ewropea. Grazzi President. Grazzi tassew. Kellim li miss Is-surdanti. Minuta. Grazzi President. Sur Kummissarju kollegi. Is-summit tal-20 f'Brisbane kien moment ta' svolta għat weġiba tal-kriżi ekonomika li għat joħnu il-kontinent tagħna tkabbir żvilupp impjiegi għan mhux ta' pajjiż wieħed imma strateġija komuni għal pajjiżi il kbar kollha, strateġija li fl-Ewropa illum twetqet fir-realtà bil-pjan ta' investiment li prezentanna il-President Juncker. Pjan li minkejja l-limiti tiegħu huwa punt ta' svolta fil-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea u jabbanduna il-rotta antika tal-austerità irridu Ewropa illi eh, telab fuq l-attak fis xena dinija, ikolla tmexxija fi produzzjoni tal-ġit u ma tibżax li terġa' tkun protagonista fir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali. Irridu il-kuraġġ biex nibdlu lil dik l-Ewropa għajjena li għanda ħabta tħossajn għas protagonista kif qal il-bira ħeddu sijati il-papa din Laura rridu nibdluwa minn din it tipta ta' Ewropa l-Ewropa li tarġa taqbad tiġri li tkun u kol opportunita għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni tagħna. Grazzi, issa naddu għal proċedura keġ di għaj. Nikola Caputo. Grazzi President. F'issa meta Brisbane diskutew dwar il-tkabbir globali, il-GDP, il-domanda u l-offerta u stabilità ta' sistema finanzjarju, riformi strutturali, kwistjonijiet importanti immens u kruċali għal-ġejjini. Madan kollu il-komunikazzjoni aħarija fija laqtitni eh, laqtni nuqasta referenza għal dawk l-attivitajiet produttivi li jagħtu tifsira lill-ekonomija tagħhom tagħna. Qed nirreferi għall smes u l-intraprizi mikro li kuljum jimpenjaw ruhom biex jindirizzaw dan il-perjodu ta' kriżi eh, ekonomika minn wara il-gwerra l-awn. Ma jinaċċeju kol dwar il-ġlieda kontra tax havens. Missum fil-20 trattaw dawn il-proposti. Il-pjan kontra il-korruzzjoni tal-20 għal 2015-2016 huwa tajjeb. Dan ħaj tejjeb it-trasparenza u l efficienza fis-settur privat u pubbliku u anke referenza għal azzjonijiet li għanna nieħdu biex nġildu il-bidla fil-klima u l-effetti tagħha u nixprunaw l-impjiegi fost iż-żazax għaliex il-qat fost iż-żazax laħa livelli li ma nistgħux naċċettaw. Grazzi l-kellem li jmiss is-sur Etheridge. Grazzi. Isur Gozi għal li il-riżultat tal-G20 favorixxa il-perspettiva tiegħu tal-xjenza tal-ekonomija jekk eh, xjenza tiegħu xjenza tal-ekonomija għalli hija riflessa f'dak li qal Juncker din il-bexxixa l-kbira ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li ħan kunu ġejjin minn kull imkien f'Ewropa li hija diġà f'dejn ta' 90% tal-GDP u 50% tal-GDP ġej eh, ta' dan id-dejn ġej mill-istat. Dan ħajkonna biss ħaxix ħażin li ħajjikber fil-ġnien ta' Juncker. Ek qed nippruvaw niksbu il-mulej liberano. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-Komissarju sabiex iwieġeb għal mistoqsijiet illi tqajmu matul id-dibattitu is-Sur Dobrovski sek joġbok. Onorevoli President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, l-ewwel nett, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu għal kummenti tagħkom. Aħna ħanieħdu nota tajba tagħhom u ħanużaw kif suppost il-rakkomandazzjonijiet tagħkom e kif ikonna s-sena tal xrin aktar tard din is-sena taħt it messija tat-Turkija minkejja eh, evalwazzjoni kritika li jiena smart jena <coughs> perswas li l xrin jataw biex jibqa' l-unika forum globali li eh, laqqa l-pajjiżi avanzati u dawk emerġenti u huwa wkoll responsabbli sabiex id-dinja toħroġ mill-kriżi. Il-ritmu ta' riforma jista' jkun aktar kajman minn dak li xtaqna. Iżda dan nafuh ukoll mill-esperjenza tagħna fl-Unjoni Ewropea il-progress irrit isir u kol fuq livell globali biex dan ikun jista' jkun effettiv fuq il-livelli kollha. Brisbane kien summit tal 20 li nesċilu jati il-frott għanna politika tal-ekonomija b'saħħita li ħattejn it-kattir tal-irkupru anke fl-Ewropa kien hemm nitkellem dwar is-sigurtà f'kuntest il-kuntest eh, kuntest tal-Ukrajina forsi dan ma kienx parti mill-aġenda uffiċjali tal-G20 imma ġi diskuss Eh, fil-marġni ta' summit tal-20 President Juncker stess kellu taħdita serja mal-President tar russja sur Vladimir Putin dwar l-aggressjoni tar russja vis l-Ukrajina. Għal-20 l-2015 għandha tkun is-sena ta' twetti dik li implementazzjoni u twettiq tal-agenda, strateġija globali, regolamentazzjoni finanzjarja u taxxa għandha tibqa' fil-qofol fil-qalba ta' dan ta' din il-ħidma nitlob lil dan il-Parlament sabiex javanza f'din l-aġenda ambizjuża. Grazzi tassew, Komissarju Dobrovskis. Fisem il-Kunsill issa ngħaddi l-kelma li surgozi. Grazzi President. Il-kollegi Marco Simon tkellmu dwar il-ħtieġa li niġġieldu l-evażjoni fiskali iva e kirdu nagħmlu fuq livell ta' ġew fil-mandat il-ġdid Ewropew. Irridu neqirdu l-irpar fiskali, tax havens, irridu nġildu l-evazjoni fiskali, nieħdu miżuri fuq livell globali u jkollna miżuri anke fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan kien l-impenn tagħna matul il-Presidenza nixtieq infakkarkom għal darb'oħra ftehim importanti dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet ta' taxxa li aħna l ħaqna u bejn u koll u f'dik li wkoll kooperazzjoni fost l-amministrazzjonijiet dan ksibnieh f'Ottubru ħajjiġi adottat mod formali f'Diċembru. Il-kollega Martin refera għal ħtieġa li nipromovu l-aġenda kummerċali kemm fuq livell multilaterali kif ukoll fuq dak bilaterali. Maġni tal-20 l-Istati Uniti u l-Mexxej Ewropej saħqu mill-ġdid dwar il-ħtieġa li namlu kull sforz possibbli biex ikonna konklużjoni ambizjuża ta' TTIP. Dan ikkonfermajnieh fil-Kunsill u anke matul il-Presidenza tagħna aħna ħdimna biex nagħmlu pass il qudiem wasanna kważi eh, għad-destinazzjoni li xtaqna f'dak li huwa rapport kummerċali mal-Kanada u anke minna passi kbar il-qoddim eh, fil-FTA ma' Singapore u l-Ġappun u kif għal kollega Simon eh, u jina naqbel minn. L-Onorevoli Jakovic kellem dwar ċifri, ċifri li sawa mill-semmijom għaliex dan huwa il-punt ta' referenza ta' kull proposta konkreta ekonomika. 200 miljun ta' persuni edha fuq livell globali irdu tweġibiet impenji importanti biex nifavorixxu il-sem tas suq tax xogħol inatat importanza fuq livell ta' G20 il dan is-suġġett irridu nipromovu l-imprenditorjalità, irridu nibdew ukoll mill-involviment tal-persuni b'diżabilità il-mexxejja ta' ġewx rinsaħqu dwar il-persuni vulnerabbli, dwar dan l-aspett irridu nagħmlu aktar, nistgħu nagħmlu aktar bħala Parlament Ewropew. Irridu nippromovu wkoll riformi strutturali nibdew mis-suq tax-xogħol biex nifavorixxu l-impjiegi, l-ħolqien tal-impjiegi. Il-kollegi Gutierrez Prieto, Balax, Danti, irreferew għal ħtieġa li anke aħna pala presidenza naqblu maħħa ħtieġa ta' bidla fil-politika ekonomika globali u jidrinna li fil 20 minn bosta naħat kien hemm bosta messaġġi biex eh, l-Unjoni Ewropea eh, iżżid ir-ritmu tagħha dik li bidla tal-politika tal-ekonomija. Għalina dan huwa pass importanti u għamennu emżon ta' stimoli fiskali ġodda irridu nisfruttaw il-flessibilità kollha fil ta' stabilta u tkabbir. U aħna hekk iktibna, il-mexxejja tagħna hekk eh, kitbu fl-aġenda strateġika għal bidla li aħna ressaqna f'Ġunju u minn hemm irridu nibdew. U dal-għodu rajna l-pjan ta' investiment tal-President Juncker u anke il-Viċi-President Katajnen Dawn it-tnejn qalu li l-kontribuzzjonijiet nazzjonali għal-pjan ta' investiment ħajkunu neutrali vizavi il-pat ta' stabilta' u tkabbir. Jider biċċar li l-spiża pubblika li qed tiffavorixxi l-investimenti biex ikonna miri komuni Ewropej ma nistgħux nikkonsidraw bħala spiża attwali. Dan rajni rajnih dal lodu applikazzjoni tajba ta' ta' dan l-aspett fil-pjan ta' Juncker dan minni fil-Kunsel Affarijiet Ġenerali wkoll nittamaw li din applikazzjoni intelligenti ta' regoli li għandna narawha wkoll tiġi applikata fi strumenti oħra li aħna għandna. Nibdew mill-kofinanzjamenti reġjonali u nazzjonali fih dan il-politika ta' koeżjoni, kontribut ieħor nazzjonali għal miri ta' tkabbir li ma rridux nissottovalutawhom, irridu wkoll nevalwawhom bħala neutri dak li huwa patt ta' stabilità u tkabbir u mbagħad semmejtu il-kelma solidarjetà. Iva, nemmen li għandna bżonn aktar solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Il-kelma solidarjetà insibuha 21 eh, darba, hemm 21 artikolu fi trattat il-trattati Ewropej li jirreferu għas solidarjetà imma ma rajna l-ebda azzjoni konsistenti, koerenti li tirreferi għas solidarjetà fl-ebda settur minnaħa tal-Kummissjoni li għaddiet u nittamaw li issa dan ikun impenn li jieħduh fl-imkien it-tlet istituzzjonijiet fil-mandat il-ġdid. l onorevoli Etheridge, eh, semma l-mulej dik li politika ekonomika u Iva forsi jistajna baħna l lusija tijaw il-Papa minħabba l-interess tijaw tal brahma ma memx għalfejn semmu l-mulej irridu nkunu bżet li nkunu irġiel, irġiel brieda tajba biex nkunu nistaw inwiġbu għal-ħtieġa ta' aktar tkabbir u aktar postijiet ta' xogħol li naturalment edin biex jitolbuna iċ-ċittadini Ewropej. Grazie President. tweġiba ta' sew dettaljata fisem il-presidenza. Issa, din it-tweġiba nal d-dibattitu u naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar is-suq uniku digitali. Kien hemm tliet mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, waħda mill-PPE, oħra mill-SND,